Sí. Buenas tardes. Vamos a continuar. Oh, mela sen komplu wara l-ofsinar, rosrar ta' il-kulħat u għanna il-punt 12 fuq l-agenda tagħna tal-lum fuq il-prioritajiet tal-presidenza tal-Kroazja. U skont ir regolament għal rispett tal-ħajja privata u l-protezzjoni tad dejta personali fil-komunikazzjonijiet elettroniċi. Mela, ngħidu merħba lis sur Josip Bilaver, segretarju tal-Istat fil-Ministeru tal-Baħar tat Trasport u tal-Infrastruttura. U huwa l-Ministru huwa l-Ministeru responsabbli fil-Kroat tar-regolament fuq ir-rispett tal-ħajja privata u l-protezzjoni tad dejta personali fil-komunikazzjonijiet elettroniċi. Dan huwa r regolament tal-e-privacy, jiġifieri l privatezza elettronika. U fil-Kroazja l-Ministeru tal-Baħar Trasport u Infrastruttura huwa l-awtorità kompetenti waqt il-Ministeru tal-Ġustizzja u l ministeru tal-Intern huma responsabbli tal-files ta' protezzjoni tad dejta oħrajn u huma se jiġu hawnhekk fil-Komitat Libe il-ġimgħa d-dieħla biex jiddiskutu l files l-oħra relatati mal protezzjoni tad-data. Proposta fuq ir-regolament tal-e-privacy ġiet ppreżentata mill-Kummissjoni f'Jannar tal-2017 u l-Kumitat Libe adotta il-pożizzjoni tiegħu f'Ottubru tal-2017 fuq it-test li mbagħad ġie adottat fil-plenarja biex nikkomplikaw l-affarijiet xi ftit eh, il file fil kunsil ġie trattat minn Telekom li mhuwiex magħmul mill-istess rappresentanti tal-istati membri bħal dawk illi jittrattaw il-GDPR. Din hija sitwazzjoni differenti tal-presidenzi, ovvjament li differenti presidenzi ħadmu fuq il-fajl spatatament ma kienx hemm ftehim taħt eh, eh, il-presenza Finlandiża sa' Diċembru fuq din proposta. Il-Presidenza tal-Kroazja offriet li tippreżenta l-prioritajiet eh, tagħha fuq dan il-fajl importanti. U hemm bżonn li wieħed jgħid illi Eh, forsi notajtu illi l-AG Campos Sanchez Bordona ppreżenta opinjoni importanti l ġimgħa li għaddit fuq każijiet relatati mal detenzjoni tad data sur bila verjna nirringrazzak ħafna tal-qija hawnhekk preżenti magħna f'dan il-Kumitat tal-Liben għadilek il-kelma. Huwa pjaċir għalina illi nagħtuk il-kelma għall preżentazzjoni tiegħek. U hekk inkunu nafu s-sitwazzjoni li mi min-naħa tiegħek u forsi jkun hemm ukoll mistoqsijiet wara. Grazzi ħafna u merħba mill-ġdid. Grazzi ħafna. Ehm, wara l-offsinar tajjeb lil kulħadd, grazzi ħafna tal-li ġejtu hawnhekk u turu l-interess. Huwa unur għalija illi qed nitkellem hawnhekk fisem il-Ministeru tal-Kroazja tal-Baħar tal kroazja tal tal kroazja tal baħar ta' trasport u tal-infrastruttura u l kunsill tal-Unjoni Ewropea jiena rappreżenta l-parti tal-programm tal-Presidenza tal-Kroazja fil-parti tas soċjetà u tat telekom li hija rilevanti għal dan il kumitat Jiena Josip Bilaver u jiena segretarju tal-Istat fil-Ministeru tal-Baħar tat Trasport u l-Infrastruttura responsabbli fost affarijiet oħra għal politika ta' telekomunikazzjoni. Jiena ppreparajt ukoll il-preżentazzjoni tiegħi tal-prijoritajiet fil-lingwa tiegħi l-Kroat u għalhekk se nkomplu bil se nkompli bil-Kroat. Grazzi ħafna. Kif tafu, Il-presidenza Kroata waslet fi żmien ta' sfidi kbar u fil-bidu tal ċiklu leġislattiv u istituzzjonali, il-programm huwa bbażat fuq erba prioritajiet ewlenin allinjati mal-linji gwida mill-Aġenda Strateġika mill 2017 tal-2024 u skont il-programm ta' Trio kompost mill-Rumanija, Finlandja u l-Kroazja. L-slogan tal-Presidenza tagħna hija Ewropa b'saħħitha f'dinja mimlija sfidi kif għadt il-programm tagħna huwa msejjes fuq erba' prioritajiet ewlenin l-Ewropa li tiżviluppa ruha li tkun konnessa, li tipproteġi, tkun ta' influenza u għal daqstan minneġu għal kompetenza dan il kumitat l-Ewropa li tipproteġi ċittadini tagħha hija priorità ewlenija u meta niġu għat-telekomunikazzjoni il-prioritajiet rilevanti hija Ewropa li tkun konnessa jew torbot il-persuni ma' xulxin. Meta niġu għal suġġett tal preżentazzjoni tiegħi huwa s-suġġett fuq ir-regolament tal privatezza elettronika li privacy dan huwa wieħed waħda mill-inizjattivi għall kompetenza ta' dik li hija dak li huwa s-suq waħdin digitali kif smajtu fil-parti ta' introduzzjoni inizjalment ħsibna illi dan ir-regolament se jidħol fis-seħħ mal-GDPR imma dan ma kienx il-każ ma ġarax hekk u l proposta tar regolament tal privacy baqgħet fil-proċedura leġislattiva waqt il-GDPR qiegħda diġà tkun implementata l-presidenza tagħna seba' presidenza warta wara l-oħra li kellha bħala għan li tagħmel progress li predeċessuri tagħna għamlu ħafna sforzi biex jastu għal kompromess biex ikun hemm proċess leġislattiv illi jkompli u billi ikun hemm ukoll negozjati interinstituzzjonali li jibdew. Jiena nixtieq illi nsaħħaħ sforzi tal-Presidenza Finlandiża li provat illi tasal għall approċċ ġenerali għal testa kompromess imma l-proposta ma ġietx aċċettata fuq il-livell ta' Koriper. U għalhekk dan wassalna s-sitwazzjoni fejn għandna bżonn nerġgħu niftu diskussjonijiet fuq il-kwistjonijiet pendenti kollha u nipprovaw naslu għal qbil u l-kwistjonijiet pendenti mhumiex faċli xejn għandhom xjaqsmu ma elementi bażiċi tal-proposti jiġifieri relazzjoni mal-GDPR illi dan jagħmel demarkazzjoni ċara bejn il-kamp ta' applikazzjoni tal-GDPR u l-kamp ta' applikazzjoni tal-privacy bħala regolament. Apparti minn dan kollu hemm ukoll kwistjonijiet oħra pendenti illi jinvolvu proċessar il-protezzjoni tal-tamir tal-terminals anki għall-użu ta' cookies biex ikun hemm ġbir ta' data fuq il-żjarat fuq il-websites. Imbagħad hemm kwistjoni oħra pendenti id-dispożizzjonijiet istituzzjonali għall possibiltajiet f'entitajiet jkunu Eh, responsabbli l-implementazzjoni tar-regolament kien hemm kwistjonijiet li ma nemmix parti mill proposta inizjali u li deru matul id-diskussjonijiet bħal ġida kontra l kontenut eh, ta' natura abuż sesswali tat tfal u dispożizzjoni li tpermetti iżamma tad dejta għal skopijiet eh, tal-ġida kontra l kriminalità u l kif tafu l ħidma tagħna mhix waħda faċli se nkomplu niddiskutu ostakoli li huma marbutin mar-regolament għal privacy u nipprovaw il noffru soluzzjonijiet tajbin. Jiena konvinti għandna l-istess għan ġifiri dak illi ikonna regolament illi jippermetti standards għoljin għal privatezza ta' ċittadini tagħna u nifissaw standards ċarju u s sigurtà legali għal ċittadini tagħna u għall-industrija illi hemm bżonn li jkollha aktar lokal innovazzjoni u żvilupp. Meta niġu mbagħad għal prijoritajiet oħra dak li nista' ngħid huwa li se nkomplu nikkooperaw mal-Kummissjoni biex eh, naqsmu l-konnettività u nistabbilixxu suq waħdin diġitali. il netwerks ta' 5G u kol priorità tagħna Aħna nemnu li l-konklużjonijiet tal-Kunsill li ġew adottati fil-Presidenza Finlandiża ma rilevanti ħafna u aħna se naħdmu fuq dik il-preżentazzjoni. Eh, eh, Pereżempju l-AI, aħna qegħdin nistennew eh, ukoll il-white paper min-naħa tal-Kummissjoni u l-pjan tagħna huwa li ndiskutuha biex hekk leġislazzjoni futura tkun fuq il-binarju tajjeb. Ovvjament se niskuraw ruħna illi l-attivitajiet kollha tagħna se jkunu allinjati mal-Green Deal u mal-bżonn li jkun hemm ċaqli lejn ekonomija li tkun newtrali għal dak li huwa l-karbonju. Grazzi ħafna għall intervent tiegħek konkret u però qasir fl-istess waqt. Tajjeb wisq. Mela, għanna il-rapporter, is sinjura Birgit Sippel, edha preżenti naddula l kelma biex hekk tkun tista' tagħmel l-intervent tagħha Imbagħad l-oħrajn li huma x-shadow rapporters ta' dan il file Jekk jogħġbok, Sinjura Sipenna dilek l-ewwel il-kelma. Bħala rapporter, grazzi ħafna u grazzi lill presidenza Kroata ta' din il-preżentazzjoni. Jiena eh, bżonn li nagħmel referenza għal dibattiti li kellna dalodu fejn dan il-Parlament ġie akkużat meta tkellimna fuq kontenut terrorista online jew e-evidence li aħna qed nimblokkaw files u aħna qegħdin tard wisq li mhux veru aħna qed nagħmlu x-xogħol tagħna b'ċerta serjetà. Minn banda l-oħra qatt ma smajt u qatt mill-Kummissjoni l kritika lill kunsill għax huma qed idumu wisq u din mhijiex kritika lill presidenza Kroata imma għall-istati membri u l-Kunsill b'mod ġenerali għax issa semmejt jekk smajt sew is-seba' presidenza illi qed titratta xi ftit eh, dan is-suġġett ta' li previssju m'għandniex soluzzjoni jew eh, risposta. U wkoll kellek raġun meta indikajt illi meta niddeċidu fuq dawn l-affarijiet ta' presentazzjoni tal-fall il-Kummissjoni ħasbet li eh, din hija żgħira fil-familja biss u għalhekk ikun faċli u li wieħed wieħed isiduja e, għal GDPR u aħna jekk e, għamilna żewġ raġunijiet għaliex għax l-ewwel id-direttiva li teżisti għalissa għalli privacy ġiet implementata b'modi differenti ħafna ta' spiss mhux sow ġiet implementata u għalhekk din kienet raġuni għaliex għamilna appella regolament u raġuni l-oħra kienet għax id-direttiva mhijiex aġġornata. Pereżempju kien hemm il-bżonn noħolqu trattament indaqs għal turi kollha f'dan il-qasam ma' telekomunikazzjoni minn banda waħda kif ukoll ovvjament ukoll għal servizzi kollha ewlenin. Da din kienet l-idea u l-iktar idea ġenerali kienet li apparti GDPR għandna bżonn inħarsu l-konfidenzjalità tal-komunikazzjoni għax dan huwa dritt fondamentali importanti ħafna u għalhekk huwa ta' tħassib kbir illi l-istati membri mhumiex qed javvanzaw u minflok nkonċentraw fuq l-elementi ewlenin, il-Kunsill qed iddaħħal ukoll aspetti ġodda biex l-affarijiet jinkomplikaw ruhom iktar. Nagħti eżempju dibattiti bħala ta' żamma tad-dejta. Il-speċini jekk wieħed ixtieq ikoll hemm żamma tad-dejta u jekk l membri li jixtiequ li jkun hemm din iż-żamma tajjeb wis toħolqu liġi ġdida jew saqsu l-Kummissjoni imma ma tistgħux però tagħmlu hekk fil file ta' liġi oħra. Qed nisimgħu wkoll li ċerti stati membri jixtiequ illi jagħmlu eċċezzjonijiet għad-dritt illi jipproteġu riservatezza tal-komunikazzjoni u jgħidu Iva, ma meta nitkellmu fuq il-pornografija ta' tfal u, ses, u abuż sesswali ta' tfal ikun hemm eċċezzjoni lej dispeċini jgħal huwa reat serju għandna bżonn naħdmu fuq dan il-qasam ukoll u di ma tistax tagħmel eċezzjoni fil-liġi fejn qed intajdu li għandna bżonn inħarsu l-konfidenzjalità tal-komunikazzjoni jekk hemm file preċiż u hemm il-provi li xi ħadd huwa marbut ma' reat bħal dan jew ma' xi reat ieħor, hemm proċeduri fl-istati membri kif ukoll fl-Ewropa biex tieħdu deċiżjoni minn prosekutur minn imħallef biex tiddeċidu illi tistgħu tagħmlu dan ta' regolamenta li privissima ma tistawx taraw da kollu f'file illi jitkellem fuq il-konfidenzjalità tal-komunikazzjoni. Apparti jiena qed nistenna bil-ħerqa illi e, kolli deċiżjoni tal-Kunsill apparti l kritika li semmejt biex hekk fl-aħħar mill-aħħar inkunu nistgħu nibdew it-trilogi fuq dan il-file importanti U anki jekk il kummissjoni m'għandix irida tagħmel hekk, forsi l-Kunsill jista' jsaqsi għal dan kollu għax f'ċerti każijiet diġà kellna deċiżjonijiet fejn id-DPAs u awtoritajiet oħra skoprow illi brabta ma li privacy u mad direttiva tal-privacy kif ukoll il-GDPR ċerti affarijiet huma illegali u bdew proċeduri ta' ksur u jekk il-Kummissjoni ma tixtieqx tagħmel proċeduri korrispondenti forsi l kunsill jkun jista' jara u fl-aħħar mill-aħħar nittamaw li l-istati membri jkunu iktar lesti li jgħidu iva mela issa se noħorġu b'deċiżjoni fuq li privacy u mbagħad eh, jaraw iktar proċeduri ta' ksur u forsi nkunu nistgħu nimponu xi pressjoni f'dawk l-istat membri li ma jixtiequx imorru lil minn hekk. Grazzi ħafna. Grazie, signora Sipel. Grazie ħafna, signora Sipel. Issa bħala Shadow Rapporter, is-Sinjura Intervelt fisem Renew Europe bħala Shadow Rapporter. Nadilek il-kelma, grazzi ħafna, President, jina nżomm fil-qosor. L-ewwel net norbot ma dak illi qalet ir-rapporter. ja, frusta frustrazzjoni li nestendow iktar minn sentejn adottajna fid-Deċembru tal-2017 u jiena kuntenta ħafna li kieku l-Kunsill jagħmel xogħol birqa ħafna ma din hija ħaġa ridikola. Hemm ħafna oqsma fejn il-Kunsill mhuwiex qed jerfa' r-responsabilità tiegħu bħala leġislatur mat il-Kummissjoni Ewropea nittama qegħdin hawnhekk qed jismawni. Jidher illi qed tikkonsidra kull darba li l-Kunsill ma jaqbilx il-Kummissjoni tikkonsidra li forsi tirtira proposta. Imma mhux għax il-Kunsill mhux qed jaqdi dmiru waqt il-leġislatur tiegħu għamel hekk u l-Kummissjoni tabuża mill-poteri tagħha. Jiena nkun interessata, nkun naf, mhux biss fuq is-sostanza tal-kwistjonijiet diskussi, imma wkoll it-tip ta' maġġoranza li jkollkom fil-Kunsill. Għax qed nara li hemm tendenza fil-Kunsill illi tirrifjuta li tapplikaw il-Trattat ta' Lisbona u tistennew kunsens assolut jew unanimità u naħseb illi billi l il parlament adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-2017 ħafna affarijiet eh, ġraw fid-dinja u nafu ferm iktar fuq kif id-dejta tiġi użata u abbużata, pereżempju biex timmina l-elezzjonijiet demokratiċi tagħna. Pereżempju l-Cambridge Analytica u qed naraw ukoll sviluppi oħra Fejn jekk il-Parlament adotta pożizzjoni illi tipprevedi protezzjoni b'saħħitha ħafna ma naħsibx il biss aħna sospettejna sospettajna fil-żvilupp li se jkun hemm f'temp ta' sentejn. U bażikament dan ikkonferma l-pożizzjoni tagħna u għalhekk nittama tassew illi l-Ministri fil-Kunsill ukoll huma konxi ta' dak li qed jiġri madwar id-dinja u se jadottaw xi ħaġa illi l-ewwel priorità tkun il-protezzjoni taċ ċittadini tagħna kif ukoll il-protezzjoni tas-soċjetà tagħna u d-demokrazija. Grazzi. Iva, grazzi ħafna Sinjura Intervelt. Issa fissem il-grupp tal-ħodor se jkun hemm l-Onorevoli Patrick Brea. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, President. Kif qalu l-kollegi tiegħi, il-punt li wieħed ikollu strument legali fuq li privacy huwa għax ir-riservatezza tal-komunikazzjoni titlob protezzjoni partikolari u għalhekk m'aħniex qed nitkellmu fuq xi ħaġa li tallina ruħha mal-GDPR għax li kieku laqas għandna bżonna imma din hija ħaġa biex ikun hemm eh, livell ola ta' protezzjoni għax il-komunikazzjonijiet ovvjament jagħtu lok għal uh, eh, interċettazzjoni għalhekk għandu bżonn il-protezzjoni. Il-metadata fuq il-kontatti tagħna, fuq il-movimenti tagħna, fuq l-użu tal-internet tagħna qed tiġi miġbura u sfruttata fuq skala kbira. U dan jeddet il-protezzjoni ta' sorsi ġurnalistiċi, is-sigurtà tad-dejta, permetta l-manipolazzjoni tal-opinjonijiet, Cambridge Analytica, eċetera, eċetera. U għalhekk l-iskop tal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew huwa l-inħarsu ċittadini aħjar mill-ġbir u sfruttar ta' metadata bħal din biex nipprevenu il-tracking walls u billi semmejtu kol protezzjoni tal-klima li kieku ma kenitx daqshekk trackers kieku kellna bżonn inqas enerġija dan huwa aspett ieħor. Imma d diskussjoni fil-Kunsill skont la bozza din naqraw qed jagħmlu l-oppost. Din nitkellmu fuq ġufija eh, massiċċa fi dak li għandna fid-direttiva tal-privacy iġifiri din nitkellmu fuq iktar ġbir bulk, iġifieri ta' massiċċa ta' komunikazzjoni ta' data mbagħad hemm il-lobbying, il-pressjoni minn eh, l-industrija tal-reklamar biex ikun hemm l-oppost minn dak li nixtiequ aħna. Hemm abbozz ta' dispożizzjonijiet fuq iċ-ċensura u l-filtri ta' messaġġi privati wkoll. Kif semmejt int minn naħa tal-Presidenza. Wieħed jimmaġna il-posta tkun miftuħa għad tiftaħ anzi skużani l-litri tagħkom u jgħidu pereżempju ma kienx hemm immaġni ġifieri jiena ħaġa nistgħu naċċettawha f'demokrazija li xi ħadd jiftaħ il-messaġġi privati jiena ma nixtieqx ngħix f'soċjetà bħal din u l-istess jgħod tal-metadata oħra meta diskutejtu l-fatt li wieħed jiftaħ il-bibberaħ għal dawn il-data ta' komunikazzjoni ġifi dan jfisser li reġistrar ta' informazzjoni fuq kull telefonata jew konnessjoni fuq l-internet għal persuni illi lanqas biss jissospettaw qed jiġrilhom hekk. Ġifiri, din dan huwa ġbir ta' informazzjoni fuq skala tant kbira illi repetutament inqatat sentenza illi hija ksu ta' drittijiet tal-bniedem min-naħa tal CJ hija inaċċettabbli meta wieħed jipprova jiftaħ il-bib ta' wara għal ħaġa bħal din. U lek nala billi ngħid illi aħna se nkunu tassew kontra se niġġieldu kull tentattiv biex indajfu l livell esistenti tal-protezzjoni fid-direttiva tal-privacy nixtqu nżommuha mhux indajfuha jekk jew hekk is-servizzi huma inklużi xorta waħda permezz tal-komunikazzjonijiet, is-sistema l-ġdida u għalhekk jekk tixtiequ tippreżentaw xi ħaġa illi jistoqilha li tiġi diskussa, tiżguraw ruħkom l-ewwel illi tipproteġu ċ-ċittadini aħjar minn sorveljanza u l-interċettazzjoni. Grazzi. Pues muchísimas gracias. Grazzi ħafna. Issa fisem il-gwe il signora Cornelia Ernst nasib Iva. Grazzi ħafna. Naseb illi dinjast hija stqarrija importanti ħafna. U kontenta kuntenta ħafna li jekk se jkun hemm l-implementazzjoni imma ma nafx għaliex bdejna. Imma il-presidenza tixtieq tibda hekk u għalhekk bdejna nixtieq niġi lura għalli privacy nixtieq inkun naf għaliex ma kienx hemm progress fil-Kunsill. Fejn hemm dan din imblokkar Għaliex l-affarijiet mhumiex qed jimxu l-qudiem? Mussa tagħmlu se tagħmlu ħembidlu l-affarijiet, kif se tagħmlu? U nixtieq inkun naf iktar fuq dan il-punt. Nixtieq mbagħad nagħmel kumment fondamentali ngħidu lkoll għandna bżonn niġġieldu kontra t-terrorizmu, nixtiequ nagħmlu dak li nistgħu fuq eh, l-użu tal-internet, għandna bżonn eh, il-metadata. Nitkellmu fuq l-industrija, erba' punt xejn, nitkellmu fuq il-muntanji ta' dejta li se jkollna bżonn. U dak li huwa nieqes konti huwa illi hemm bżonn li ngħidu fl-istess waqt illi l-protezzjoni ta' dejta personali u ma narawiex biss bħala xi ħaġa illi nistgħu ndajfuha jew ma noħduwiex bis-serjetà ma dan huwa punt importanti ħafna nixtieq inkun naf x'għandek xtajt fuq dawn il-punti għax għalija hemm nuqqas ta' bilanċ jekk qed nitkellmu fuq il-bżonn ta' dejta ma mbagħad hemm bżonn iħarsuha wkoll u kemm se tinżamm id-dejta. U l-problema dejjem tiżdied fil-diffikultà tagħha u għalhekk kontradizzjoni dejjem tal-pożizzjoni li għandna fil-Parlament li għandna s-sorveljanza wasanna fuq skala kbira wisq mingħajr bżed konsiderazzjoni u din qed tolqot lil kulħadd għandna l-GDPR, għandna s sentenzi tal-ICJ u kif se niżguraw ruħna illi għandna l il bilanċ it-tajjeb u se tagħmlu biex tiżguraw ruħkom illi ż-żewġ aspetti jiġu kkonsidrati. Għandna bżonn li jkollna din id-dejta meta nitkellmu fuq il-kriminalità u fit-terrorizmu, il kriminalità u fit terrorizmu u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm bilanċ, bilanċ fuq id-data protection għal nies eh, li mhumiex kriminali u nixtieq inkun naf x'għandek xi tajt fuq dawn il-punti. Grazzi. Sì, muchísimas gracias. Nos ha solicitado la palabra por parte de... Grazzi ħafna fisem il-PPE. Talabna l-kelma is-Sur Resler. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President, u grazzi anka lil Sur Ministru tal-li ippreżenta l-prioritajiet għal matul il-presidenza Kroata fuq dan il-fajl. Għan nitkellem issa bil-Kroat. Iva ħna nafu illi mm, dak li qed ġi diskuss illum huwa għabrabta ma' eh, regoli ġodda vis-a-vis il-privatezza. -vis Ħafna minn dan id-dibattitu eh, kien diskuss qabel l-introduzzjoni ta' regolament GDPR, ġifiri memx dubju li hemm bżonn li konna ċertu regoli biex bekk dawk kollha illi jużaw mezzi elettroniċi jkunu protetti u l-privatezza tagħhom ukoll. Fl-istess ħin, importanti wkoll li noħolqu ambjent sikur għall-użu ta' teknoloġiji ġodda biex bekk innaqsu kemm jista' jkun il-possibilità li jkun hemm użu għal finijiet ħżina. Għaw qed nirreferi għal tfal mod partikolari li ħafna drabi qed jispiċċaw fil-mira ta' użu ħażin minn dawn il-teknoloġiji ġodda tal-komunikazzjoni. Il-proposta, tresqet proposta fuq eh, li privacy u rrit ikompli għaddej xol fuq din il-proposta u jina għandi mistoqsija x'namel f'dan ir-rigward. Xi pjanijiet hemm biex jiġu sblokkati l-pjanijiet li hemm f'dan ir-rigward. U intom kif taħsbu li tlaħaq ftehim mal-Parlament u anka fiħdan il-Kunsill ġala darba fiħdan il-Kunsill kien 15 stat membru li oġġezzjonaw il-proposta. Iva, grazzi ħafna. Mela, l-Komissjoni nixtieq ngħidilha li għandha dritt tintervjeni għaliex eh, il eh, ġit mitluba fil-fatt, għanzi saru ċertu mistoqsijiet direttament lill-Kummissjoni. Mela, l-Kummissjoni ħadd intervjeni. Iva, mela. Tajjeb, għandna ftit kummenti fuq dak li ġi diskuss. Il-Kummissjoni tappoġġa l-anijiet li nipproteġu il-konfidenzjalità tal-komunikazzjoni kemm dik li huwa l-kontenut u anke l-metadata. It-tieni e, intqal li l-Kummissjoni mhux ħadd tikkritika lill-Kunsill. Anzi ma tikkritikax il-Kunsill meta dan idum ħafna. E, saqsu l-Presidenza kemm il-darba aħna fil-gruppi ta' ħidma tal-Kunsill nisħu nħambqu li l-Kunsill bżon bżonn jilħaq eh, bil din hija maffarijiet li ngħiduhom kemm fil-koriper u anke fil-laqat tal-Ministri, ġifiri dik hija kritika li ma naħsibx nistgħu naċċettaw. Kien hemm inqal ukoll li l-Komissjoni ma tagħtix kas l-infurzar. Is-sena l-oħra aħna saqsejna eh, l x'kompatibilità hemm bejn l-implementazzjoni tal-liġi tal-privatezza u il-GDPR. Konna minna ħafna mistoqsijiet fil-fatt. U mid-dera hemm bżonn ta' iżjed kjarifiki, però li żgur għal il kummissjoni qiegħda tagħmel xogħla u qiegħda f'komunikazzjoni mal-Istati Membri dwar dan. L-aħħar kumment li sar dwarna kien dwar il-possibilità li l-Kummissjoni tirtira il-proposta. L-Kummissjoni m'għandix l-intenzjoni U fil-fatt mid dikjarazzjoni tlamet il-Kummissjoni tistgħu tindunaw li dan il-fajlu importanti għalina anka dan is-suq uh, uniku uh, digitali u uh, importanti għalina li dan il-fajl jirnexxinna nikkonkluduh b'suċċess. Avversarju para. Grazzi ħafna sa sur Vera għandek ftit ħin biex kont tista' tirreaġixxi għall kummenti li smajt. Grazzi. Qabel xejn Nirringrazzja lil kull min intervjena. Grazzi għad dibattitu jekk tippermettu li jinsejħulu dibattitu għaliex ma kienx hemm mistoqsijiet biss kien dibattitu sħiħ. Grazzi anke l-Kummissjoni tal-intervjeniet. Id-dibattitu tal-lum juri kemm huwa fajl problematiku dan u kemm ser ikun diffiċli li nsibu soluzzjoni. Id-dubji kollha li hemm u li qed niddiskutu llum mhux faċli insolvuhom issa eh, tafu għalfejn is-seba' presidenzi li għaddew kollha sabuha bitqila biex isibu soluzzjoni ta' kompromess. Però importanti nisħaq ukoll li ma jmisniex noqogħdu nippuntaw subajna lejn xulxin l-Parlament lill kummissjoni l-Kummissjoni lill kunsill għal xejn għodu nakkużaw li xulxin għaliex it-tlet istituzzjonijiet li aħna għandna l-istess mira, jiġifieri li niproteġi l-privatezza. U anka li nkomplu nisprunaw il-kabir ekonomiku u iżiet investimenti. Pero mhux faċli nsibu formula kif eh, insolvu dan kollu, forsi hija missjoni tal-kemija wkoll biex insejħilha hekk. Peress li fl-modi mm, ħadd ma jisib jsib soluzzjoni perfetta, forsi inkunet qed nara kbir wisq jekk ngħidilkom illi ħansibuha għahna, però li l wetkom huwa illi se nagħmlu l-almutana. Ser eh, nikkonsidraw da kollu l-ismajna, anke l-kommenti li smajt illum, lum se nikkonsidraw id-dibattitu kollha li saru, id-diskussjonijiet kollha illi kien hemm anke id-diskussjoni fiħdan il-Kunsill f'Diċembru fejn smajna il-15 il-stat membru li mhux qed jaqblu smajnihom jispjegaw għalfejn mhux qed jaqblu. U matul il-presidenza tagħna se nippruvaw nilħqu bilanċ perfett bejn il-protezzjoni tal-privatezza il-ħtiġa li zjed innovazzjoni u l-ħtiġa għal iżjed kabbir ekonomiku. Bekk fi frar ser eh, niprezentaw il-proposta il-kompromess ġdid tagħna. U dak li nista' ngħid li ser nżommu dialogu mal-istati membri u se nagħmlu li nistgħu biex fl-aħħar nagħtu mbuttatura lil dan is-suġġett daqstant importanti biex nippruvaw nelbu dan l-imblokk u nittamaw jinexxinna naslu fejn ħaddieħor ma rnexxilux jasal fl-imodi. Kollha kam aħna nafu x'atfa dal isir. U ma jiftal li xejn ħlif li nirringrazzjakom il-koll tal-kummenti u tal-mistoqsijiet ta'kom, nittama li nerġgħu niltaqgħu dal-waqt u nkunu nistgħu nippreżentawlkom soluzzjonijiet konkreti. Grazzi. Mas gracias y deseamos que Grazzi ħafna Iva fil-fatt nittamaw illi matul dan is-semestru ikunem hemm uh, konkret. Grazzi ħafna Sur Bilaver, grazzi lilek u anka li tim tijak illi qiegħed miegħek hawnhekk.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 Bien, eh, queridos colegas, vamos. Tajjeb, kollegi, mela, ħanibdew il-punt numru 13 tal-agenda tal-lum li huwa dwar problemi tekniċi u ġudizzjar u legali bil-data dwar it-telekomunikazzjoni fid-Danimarka kif ukoll l-użu ta' evidenza elettronika ħażina f'kundanni kriminali. Kif tafu sew? L-informazzjoni pubblikata f'Awwissu tal-2019 indikati li l-awtoritajiet ta' Danimarka ħabbru illi 10,700 il-kundanna kriminali illi nħarġu mill-2012 law ser jiġu riveduti minħabba żbalji li kien hemm fis-sistema tat telekomunikazzjonijiet u dina kienet aħbar verament ċokkanti. Fis-6 ta' settembru 2019 Tresqet ehm, mistoqsija lill kummissjoni bin-numru 002 e 19 li middera da ma ġietx e, ehm, sissa. Illum fil komitat Libe maħna għandna lil kap tal- ehm, qasam tal-privatezza fiħdan il-Pulizija fid-Danimarka u għandna wkoll rappreżentanti tas soċjetà ċivili li ħajinformawkom dwar dan il-każ u dwar il-passi li ħadu l-awtoritajiet Daniżi. Nirringrazzjawkom ħafna tal-li aċċettajtu l-istedina tal-Kumitat. Grazzi tal-li qegħdin hawnhekk. Jiena nixtieq nagħti l-kelma l-ewwel lis-Sur Jesper Lund li huwa d-direttur tal-Assoċjazzjoni tal-Politika u l-Informatika fid-Danimarka. Serjatina l-ewwel spjegazzjoni ta' dan il-każ ħanadilek il-kelma l-massimu ta' 10 minuti. Sur Lund, grazzi ħafna tal qiegħda ta' u tista' tibda bl-intervent tiegħek. Um, <clears throat> dear members of the Civil Liberties Committee, thank you. Eżis eh, membri tal-Komitat Libe, grazzi ħafna tal listed intuni biex nkellimkom fuq dan il-każ. Il-, -każ. il l-Assoċjazzjoni tal-IT u Politika ta' Danimarka taħdem biex tipromuovi l-libertajiet fil-soċjetà ta' Danimarka. Aħna nikkooperaw ukoll ma' organizzazzjonijiet oħra simili fl-Unjoni Ewropea. Iż-żamma ta' data ta' telekomunikazzjoni u aċċess għalija mill-awtoritajiet ġudizzjarji huwa u affarijiet li aħna inna naħdmu dwarhom. Id-data dwar telekomunikazzjonijiet eh, tippermetti li illi Eh, jinsiltu ċertu konklużjonijiet konkreti fuq il-persuni, fuq fejn joqogħdu, fejn imorru, etc. Access to telecommunications data by law enforcement authorities. Aċċess għad data ta' telekomunikazzjoni mill awtoritajiet ġib miegħu ċertu tħassib dwar id-dritt tal-privatezza u l-protezzjoni tad data. Dan huwa rikonoxxut fil-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Jekk id-data ta' telekomunikazzjoni li tintuża mill aġenzija tal-Infurzar tkun żbaljata, dan iġib miegħu ħafna tħassib. Issa f'dan il-każ l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi hemm ċans illi jaslu l-konklużjonijiet ħażina għaliex huma jkun minn għalihom illi l-profil tal-persuna konċernata li huma jkunu faslu jkun tajjeb. Umbat minn dana jista eh, jiftaħ il-bib ukoll għall-investigazzjoni mill-pulizija. Dan l-aspett eh, ma tantx jissemma fil-dibattitu dwar iż-żamma tad-dejta, nistgħu ngħidu illi Hemm it-tendenza illi id-dejta mit-telekomunikazzjoni titqis bħala korretta għaliex eh, tiġi ġenerata mill-fornitur ta' servizz mingħajr il-fattur tal-żball uman. Madankollu kellna każ fid-Danimarka ta' żbalji fuq skala massiva. Il-problema b'din id-dejta żbaljata ġiet skoperta f'Novembru tal-2018 imma ħarġet fil-beraħ f'Ġunju tal-2019 Eh, matul dawk ix-xhur saret investigazzjoni interna mill-Pulizija li ftit ftit u rrit kemm kbira l-problema. sa lulju tal-2019 l-evalwazzjoni li saret u rrit li kien hemm sa 10,700 il-każ differenti li jistgħu jkunu minquta mill-użu ta' data żbaljata. Il-każijiet imorru lura sal-2012. Il-numru 10,700 huwa biss kalkolu tan-numru ta' każijiet fejn eh, intużaw intużat eh, data mit telekomunikazzjonijiet. Mhux fil-każijiet kollha kien hemm inħarġet kundanna. F'nofsa wissu tal-2019 tħarġet eh, informazzjoni addizzjonali u d-direttur tal-prosekuzzjoni pubblika impona moratorju ta' xarejn fuq l-użu ta' data telekomunikazzjoni fil-każijiet legali. Tjena dana kien pass drastiku u poġġa dubju fuq l-użu ta' data mit-telekomunikazzjoni bħala prova f'każijiet fil-qorti. Il Inħareġ ukoll rapport mill-kumpanija Deloitte f'Ottubru tal-2019 dwar dak li seta ġara. Ir-rapport kien ikkummissjonat mill-Pulizija tad Danimarka. Mela, fiftit klim li zbalji fil-data tal-telekomunikazzjoni eh, kienu minħabba l-fatt illi l-operaturi jipprovdu d-data f'formati tekniċi differenti ħafna. Is-sistema tal-IT li ntużat biex eh, jinqalab il-formi tal-wieħed normali tissejjaħ timer u dana u kien hemm xi żbalji fil-fażi tal-konverżjoni bekk finalment id-dejta ma kienieċ kompluta. Minħabba li kien hemm żbalji fil-koordinati ġeografiċi kultant eh, kien hemm marġi ta' zbal ta' anka 200 metru mill-pożizzjoni tal-persuna. Dan l-iżball li qed insemmi jista jitranġa kull ma tittamel huwa għata fas disable timer, però skont ir-rapport ta' Deloitte e, e, kien hemm noqqasijiet ħafna akbar. Is-sistema tal-IT hija komplessa, mhijiex aġġornata u diffiċli tinżam sew. Il- Is-sistema tal-IT li tintuża ġiet e, sviluppata mill-polizija tal-IT minn persuna waħda speċifikament u il-maintenance ta' ħassir mill-istess persuna. Qabel Diċembru tal-2019 ma kienx hemm il-prassi li jkun hemm kontroll fuq il-kwalità tad-data illi tinġabar. Flimkien ma' rapport ta' Deloitte, il-Ministeru tal-Ġustizzja ħabbar numru ta' inizjattivi biex indirizza dawn il-problemi u dwar dawn se nikkummenta dal-waqt. Imbagħad eh, ġimagħtejn wara il-moratorium tneħħa. U bekk reġa' daħal eh, l-użu ta' data ta' telekomunikazzjoni fil- Eh, każijiet fil-qorti. Però Żgur li hemm ħafna problemi moħbijin. Per eżempju, mill-fatti li l-infrastruttura tal-IT mhijiex aġġornata żminijiet tagħna u ser ikun hemm bżonn ftit żmien biex tiġi żviluppata sistema ġdida. Sadanattant ġew introdotti ċertu kontrolli imma l-effettività ta' dan l-approċċ minħabba l-iskala kbira tal-problema għadha waħda dubjuża ħafna. Issa l-prosekuturi, l-avukati u l-imħalfin ser jirċievu briefing note minant Deloitte dwar l-użu tal-data me telekomunikazzjoni fil-każijiet kriminali. F'din in-nota ser jiġi spjegat kif għandha tintuża din id-data u kif tiġi ġenerata d-data fin-networks eh, tal-mobile. uh, fil-nota ħajkun hemm ukoll informazzjoni dwar il-limitazzjonijiet li hemm f'din id-data u dak huwa pass tajjeb. Pereżempju ħajinat illi il eh, meta jkollok mowbel mhux neċessarjament eh, jaqbad mal-iżjed torri viċin. U eh, ma tistax tqis illi il-data li tkun ksibt ikollha il-preċiżjoni ta' GPS bekk il-prosekuturi ma jistawx jgħidu li dejta li għandhom hija daqstant preċiża. Il-Pulizija fid-Danimarka u l-prosekuturi issa għandhom il-missjoni illi evalwaw dawn l-10,700 każ li potenzjalment kienu affettwati minn żbalji fid-dejta telekomunikazzjoni. Il-Ministeru tal-Ġustizzja ħatar ukoll steering group biex eh, jikkontrolla iżjed is-sitwazzjoni. Dan huwa xogħol li għaddej bħalissa u għalhekk ma tantx nista' nikkumenta fid-dettall. Però ser ikun diffiċli illi nivverifikaw li ma data preċiża ġiet intużata f'kull każ u għalhekk il-biċċa xogħol ħadkun ikkomplikata ħafna. Issa ħanejt kemtejn fuq x'nistgħu nitgħalmu minn dan l-iskandlu kbir ta' telekomunikazzjoni. L-ewwel nett hemm bżonn illi nagħtu iżjed każ ir-riskju ta' żbalji meta tintuża eh, data me telekomunikazzjoni mill-awtoritajiet u mill-pulizija. Eh, Dana jott għal-pulizija, għal-prosekuturi, għall-avukati tad-difiża u għal-persuni oħra. Dan huwa rilevanti wkoll għad-dibattitu dwar li ma data għandha tinżamm mhux riski iġib maħħa iż-żamma tad-data. Nittamaw li dak li ġara fid-Danimarka jservi biex Eh, tittejjeb il-prassi f'dan ir-rigward. Nittamaw li l isballi sar fid-Danimarka ma jiġex ma jkunx ripetuti fi bnadi oħra fl-Ewropa. Però hemm ukoll każijiet oħra fejn il-data mit-telekomunikazzjoni ġiet interpretata b'mod ħażin ukoll. Tajjeb illi ngħidu illi id-data qed hemmhekk għaliex ikun ingħata servizz ta' telekomunikazzjoni. L-użu tad-data f'każ kriminali huwa skop sekondarju, id-data ma tkunx ġiet ġenerata għal dak l-iskop. Il-subscriptions tal-mobile ħafna drabi eh, ikunu parti minn pakkett ukoll, ġifiri mhux dejjem tinżamm id-data għal kull telefonata eh, speċifika. Barra minn hekk it-teknoloġija qiegħda tiżviluppa u eh, hemm teknoloġiji ġodda pereżempju l-LTE, il-4G, Eh, dawn huma kollha sistemi li jistgħu jiġġeneraw data li tkun differenti mis servizzi tradizzjonali u jista' jkun hemm żbalji jekk ma jiġux ikkonsidrati dawn id-differenzi. Mela, bekk nala eh, din l-introduzzjoni tiegħi, grazzi ħafna tal-attenzjoni. Sì, muchísimas gracias. Vamos. Grazzi ħafna. Grazzi saħnatu l-kelma lil Christian Vises Van li huwa il-kap uffiċjal tal-ċentru għal protezzjoni tad-data fiħdan il-Pulizija fid-Danimarka. Is-sinti ħat informana dwar il-miżuri li ġew adottati u jew li ħat adottaw biex eh, tiġi indirizzata s-sitwazzjoni. Grazzi ħafna tal-li ġejta u għek dan il-komitat, jogħġbok. Tak for ordet, fru formand, og, og tak for muligheden for at give udvalget en orientering om den såkaldte. so, grazie ta' tal-qetatuni l-opportunità li intervjeni illum fir-rigward tal-iskandlu tat telekomunikazzjoni fid-Danimarka, kwistjoni illi l-pulizija jiset b'serjetà kbira biex anke solvi problemi eżistenti. Irridu nżommu f'moħħna wkoll l-importanza dan il-proċeduri kriminali fid Danimarka sabiex każijiet jiġi solvuti u jiġi kastigat minnu responsabbli. Rridu niżguraw li l-pulizija tagħmel ġestjoni tajba tal-provi kollha u dejjem ikunu disponibbli dawn il-provi kollha. Kif se nsemmi fil prezentazzjoni tiegħi, kien hemm problema fil-data fil mm, tal-Pulizija tad Danimarka. Ma kienx hemm kontrolli tal-kwalità adegwata kif ma kienx hemm monitorraġġ fil-proċeduri ta' sim tal-informazzjoni u għalhekk ma kienx hemm biżejjed informazzjoni komunika tal-partijiet kollha relevanti għal snin twal għalhekk ma kienx hemm miżuri ta' kontroll adegwati għal snin twal għalhekk kien hemm problemi, żbalji u użu ħażin ta' din id-dejta. Matul il-proċeduri fejn il-prosekuturi, investigaturi u l-imħalfin ma kienux marfin dwarhom. Rid ngħidilkom dwar dawn iż-żbalji u x'azzjonijiet ittieħdu fir-rigward ta' dan il-każ. L-iskandlu hawnhekk għandu x'jaqsam ma' l-evidenza innifisha għal finijiet ta' ħin ma nistax nispjega l-aspetti kollha tekniċi u mhux se jkun possibbli nagħtikom informazzjoni fuq l-aspetti kollha tekniċi u teknoloġiċi għaliex eh, hemm bżonn ta' aktar esperti biex jispjegawlkom kollegi li huma aktar esperti biex jispjegawlkom dawn it-tip ta' nuqqasijiet x'inhuma. Għabbażi ta' liġi ta' Danimarka, il-Pulizija għandhom il-possibilità li Eh, wara ordni tal-qorti jirċivu informazzjoni tal-komunikazzjoni tal-kumpanija dak għandu ċaqsam ma' eh, messaġġi, telefonati li kun irċiva jew bat numru partikolari fi żmien partikolari wkoll. Il-pulizija mbagħad tirċievi din l-informazzjoni mill-operatur, mill-fornitur tas servizz wara li tkun ħarġet qortni mill-qorti. La darba din il-proċedura tiġi kompluta imbagħad din id-data ta' tingħadda lill-pulizija. L-operatur ma m'għandux obbligu li jressa dan l-informazzjoni f'format standard u għalhekk il-pulizija trid taqleb din l-informazzjoni fi mod partikolari biex imbagħad tkun tista' tiġi użata għall-investigazzjoni. Il-format li jiġi il-format li jiġu użati ivarjaw bejniethom. U l-informazzjoni tingħata permezz ta' eh, spreadsheet li jkun fiha informazzjoni li tispeċifika t-tip ta' data relevanti fejn inti ikollok id-data oriġinali fir-rigward ta' attività partikolari ta' dak numru tat telefon jista' jkun messaġġ jew telefonata pereżempju. Meta din id-data imbagħad tintbagħat lill-pulizija hemm żewġ tipi ta' data set minnhom li fiha id-data oriġinali kif ukoll is-set liħor li fih id-data li tkun ġiet konvertita jew tiġi maqluba mill-pulizija. Din id-data li tkun ġiet maqluba f'dal standard imbagħad li tkun simili għal dik li tkun waslet minant l-operatur li imbagħad dan kollu jindbat lill forzi tal-pulizija u dan jiġi mqabbel mad-dejta oriġinali biex wieħed jiżgura li l-informazzjoni tkun waħda kompluta. U f'dan meta sar dan il-paragun konna possibbli nidentifikaw dawn id-diskrepanzi, id-diskrepanzi bejn id-data oriġinali u dik li tkun ġiet eh, maqluba fl-standard. U kien hemm tlet għanijiet, tlet raġunijiet prinċipali għalfejn kien hemm dawn l-iżbalji. L-ewwel problema fis-sistema tal-IT, imbagħad problema fil kif ġiet imexxija din l-informazzjoni kif ġiet trasmessa u żbalji relatati mal-format ta' din l-istess data ta' din l-istess informazzjoni. Fl-2019 ġie identifikat li kien hemm żball sistematiku fis-sistema tal-IT li kienet twassal għal li kienet turi differenzi bejn id-data oriġinali u dik li ġiet konvertita. Differenzi kienu minħabba li kien hemm falliment fis-sistema tal-IT u anke eh, diskrepanzi fis-sistema li taqleb id-data. Dan minħabba li ġie attivat timer fis sistema tal-IT u anke minħabba l-aġġornament ta' din is sistema tal-IT. is sistema tal-IT użata biex tiġi konvertita din l-informazzjoni kella tuq timer li tu tiżgura d data tindbat malajr kemm jista' jkun il-pulizija la darba eh, din titwassal minant il-fornitur għaliex ovvjament l-investigaturi jridu jirċievu l-informazzjoni malajr kemm jista' jkun sabiex ikunu jistgħu eh, iwaqfu r-rejat minn kemm jista' jkun mingħajr minflok ma joqogħdu jistennew li jiksbu kemm jista' jkun informazzjoni, allura wieħed kien jirċievi partijiet tal-informazzjoni qabel ma tkun saret il-konverżjoni sħiħa tad-dejta kollha. Imbagħad id-data set sħiħ kien jintbagħat kollu sħiħ wara imma f'ċertu każijiet dan mhux dejjem kien iseħħ li, li tintbat id-dejta set kollha fl-aħħar. U għalhekk din is-sistema tat-timer tneħħiet. Meta ġie identifikat l-iżbal biex jiġi eliminat jiġu eliminati dawn id-diskrepanzi. Issa, xġara f'dawk il-każijiet fejn ġie identifikat dan l-iżbal. Il- l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-Forza tal-Pulizija iddeċidew li jerġgħu jirrevedu l-każijiet kollha fejn seta potenzjalment seħ dan l-iżball fejn seta kien hemm impatt negattiv. Qed nitkellmu dwar 10,700 każ mill-ewwel ta' Jannar tal-2012 ta' 8 ta' Marzu tal-2019 Eh, l-eżamini mill-ġdid ta' dawn il-każijiet għadha mhix kompluta u qed issir eh, evalwazzjoni manwali tal-każijiet kollha. U din se ssir ftit ftit. Din reviżjoni. Hemm ukoll każijiet fejn kien hemm kundanni fejn waslu għal sentenza, fejn kien hemm anke appelli li tressqu u dawn il-każijiet kollha qed jingħataw priorità. Meta mqabbla ma dawk l-għadhom għaddejjin, hawnhekk ma ġewx eh, sissa għadu ma rriżultax li kien hemm eh, li dawn l-iżbalji waslu sabiex ittieħdet deċiżjoni ħażina min naħa tal-qorti. fit tnejn ta' Lulju tal-2019, il-Ministru tal-Ġustizzja waqqaf grupp ta' kontroll task force li kellu l mandat li wettaq ġestjoni ta' l-analiżi ta' dawn l-10,000 każ u 700 każ fis l-awtorità. Dan sabiex jiżgura illi din ir-reviżjoni tal-każijiet tista' tkun waħda affidabbli u kun hemm ukoll kontroll estern imparzjali fuq il-ħidma tal-awtoritajiet. Dan il-kontroll indipendenti dan it-tim huwa magħmul minn imħallef, avukati, professur tal-ġustizzja kriminali u espert tal-investigazzjoni. It-task force għandha aċċess ħieħ għal riżorsi esterni kollha fosthom l-esperti tal-IT tat-telekomunikazzjoni. Apparti minn hekk kien hemm ukoll moratorju fuq l-użu ta' dawn il-provi ta' telekomunikazzjoni marbuta ma' din id-data moratorju li baqa għaddej sa 18 ta' Ottubru tal-2019. Il-Pulizija f'Awwissu tal-2019 nediet investigazzjoni esterna sabiex tipprova tidentifika l-iżbalji kollha relatati mal-użu ta' data ta' telekomunikazzjoni sabiex din id-data tkun tista' tiġi użata matul l-investigazzjoni. Fl-ewwel ta' Ottubru tal-2019 ġew ippubblikati r-riżultati u anke meta ġie sospiss il-moratorju din id-data mbagħad ġiet użata bħala evidenza fil każijiet kriminali. Issa ġiet żviluppata sistema li tinforma lill pulizija l-imħalfin, prokuraturi u l-avukati tad difiża dwar kif jiġu użati din tiġi din l-evidenza fil-proċeduri differenti. U din se tkun tingħata fil-proċeduri kollha fejn tintuża din l-evidenza bħala prova. Fit-3 ta' Ottubru tħabbru wkoll bosta inizjattivi biex isolvu din il-kwistjoni u nixtieq inkellimkom dwar uħud minn dawn il-miżuri. Però biex nidħol fid-dettall, forse tistgħu tidħlu fis-sit tal-Internet tal-Ministeru tal-Ġustizzja tad-Danimarka. Hemm ukoll mbasra tisħiħ tal-miżuri tekniċi għall-użu ta' dan it-tip ta' provi u anke sistema ċa ta' ċertifikazzjoni l miżuri kollha ta' kontroll fl-użu ta' din id-dejta kollha. Se jkun hemm ukoll reġim ta' ċertifikazzjoni, kontroll ta' kwalità fl-użu ta' din id-dejta biex anke wieħed ikun jista' jidentifika xi żbalji li jistgħu jeżistu u anke istatat l investigaturi l-prokuraturi, anke f'kollaborazzjoni mal-Assoċjazzjoni tal-Avukati biex issaħħu t taħriġ tagħhom dwar dan is-suġġett. Dawn huma uħut mill-miżuri li ġew approvati wara dan l-iskandlu biex nikkonkludi nista' ngħidilkom li dan il-każ juri anke il-validità tad data użata mill-pulizija f'din l-investigazzjoni. Din id-data tiġi użata b'attenzjoni kbira u l-miżuri li jiġu approvati jridu jippermettu li jiġu għatati bl-ħer mod possibbli. Jekk għandkom xi mistoqsijiet lest li nwieġeb iżda nafżakom ukoll li jiena limitat xi ftit eh, fit-tip ta' tuġibet li nista' nagħtikom de la Comisión por la DG Home. Tiene la palabra el señor Lotas. Fisam il-Kummissjoni is-sur eh, is-sur Lonsek Joġbok. Grazzi tassew. Iva, din il-kwistjoni saret pubblika fis-sajf li għadda u aħna derrina l-problema marka kienet problema tal-IT, problema teknika, bis-sistema li hija mfassla sabiex tikkonverti id-data għal evidenza li tista' tiġi użata fil-proċedimenti tal-qorti. Għalhekk aħna segwejna din il-kwistjoni mill-viċin u ppruvajna nifmu eżattament x'ġara u rajna wkoll meta ġie ppubblikat ir-rapport li kien hemm kwistjoni oħra li kienet nuqqas ta' monitorat xiera jew proċeduri ta' kontroll ta' kwalità. U għalhekk il-Kummissjoni tħoss illi dawn huma kwistjonijiet tekniċi ta' organizzazzjoni wkoll ta' sistema ġudizzjarja u mhumiex riżultat ta' diskrepanzi mill-leġiżlazzjoni Ewropea u nazzjonali fl-użu tal-evidenza elettronika. Għalhekk aħna narfu l-importanza ta' din il-kwistjoni u kemm din hija kwistjoni wkoll li hija serja. Il-kwalità u l-ammissibilità ta' l-evidenza fil-proċedimenti ġudizzjarji hija koperta mill-regoli nazzjonali, mill-leġiżlazzjoni nazzjonali, mill-kodiċi kriminali. U dawk il-kwistjonijiet relatati ma' missibilta tal-evidenza jew li ma tkunx tkunx evidenza ta' kwalità jew le timxi skont il-kodiċi nazzjonali. Għalhekk Fl-interpretazzjoni tagħna bħala kummissjoni maħniex kompetenti li nevalwaw din il-kwistjoni, maħniex kompetenza legali biex nevalwaw il-validità tal-użu ta' dan il-provi fil-rati, din ti tissir mill-rati nazzjonali din l-evalwazzjoni. Dak li nixtiequ nsemmu f'dan il-kuntest huwa li liġi tal protezzjoni tad-data din situazzjoni partikolari il-direttiva dwar il-protezzjoni ta' data tagħmilha ċara li dan il-prinċipju tal-eżattezza ta' data irid jiġi rrispettat. U dan għandu importanza partikolari fil-kuntest tal-infurzar tal-liġi u fil-kuntest ġudizzjarju. Din hija xi ħaġa li wkoll taraf il-Kummissjoni. Dan il-prinċipju għandu japplika il-monitoraġġ u il-kontroll tal-kwalità huwa parti mill-liġi tal protezzjoni tad-data Ewropea u aħna bħala Kummissjoni nagħtu importanza lil dan fattur ukoll. Iżda maħniex f'pożizzjoni illi nieħdu azzjoni fuq din il-kwistjoni għaliex m'għandniex kompetenza illi nirrivedu kwistjonijiet relatati ma' kwalità tad-dejta. Grazzi. Grazzi ħafna. Iva, aħna ma nix il-kompetenza biex ovvjament nivalutaw il-kwalità tad-dejta, imma qegħdin naraw illi l il kumitat jista forsi jimmaġna daqstant imson li ngħid illi meta nitkellmu fuq każ tan serju f'post pajjiż taqs avanzat bħad Danimarka għandna bżonn l-attenzjoni fuq dan il-fatt straordinarju li din diskutu hawnhekk. Mela, issa nixtieq ngħaddi l-kelmen il-koordinatur tal-Renew Europe li hija preżenti hawnhekk mbagħad għall membri illi jixtiequ eh, jitkellmu. Issa s Signora Intvelt. Grazzi tassew, Signora President. Nista' nitkellem ukoll bħala waħda mill-awturi tal-mistoqsija parlamentari li ma weġbitx il-Kummissjoni. Naħseb hemm xi dipartiment speċjali tal-Kummissjoni eh, li li jaħdem biss fuq il-mistoqsijiet ta' Sinjura Indvelt li qatt ma jkollu tweġiba għalihom. Anzi, kolli mistoqsijiet u il-Kummissjoni minn flok ma tassigurani s-serraħ li moħħi tkompli tħassibni. Issa, il-mistoqsija in parlamentari nsemmija dal-wat minn naħa tal-Kummissjoni nixtieq nkun naf għalfejn ma weġbunix, imma jiena inkwetata ħafna bil-rispons tiegħek li kiku inti għat il-liġi kienet tajba imma l-mod kif implementata kiet ħażina mela mid-dera le il-liġi miex tajba għax m'hemmx is-salvagwardji meħtieġa. Li kiku kien hemm salvagwardji xirqa dan ma kienx ikun jista' jseħħ. Insemmejtu kol direttiva dwar l-infurzar tal-liġi li għandha x'taqsam ma' direttiva dwar protezzjoni tad-data, imma nixtieq insemmi li għatem numru ta' pajjiżi li mhumiex japplikaw din id-direttiva ta' infurzar tal-liġi, anzi minflok edin jaħdmu fih dan il-deċiżjoni qafas ta' protezzjoni tad-data li tmur lura l-2008. Għandu xorti kien hemm l-smartphones fl-2008, imma li jinkwetani huwa illi il-Kummissjoni il-żamma ta' data issa eh, ġabet ta' isa xir reliġjon xi twemmin għaliex eh, il-Kummissjoni qed tara kif tista' toħlo opportunità biex tressaq direttiva ġdida dwar iż-żamma tad-dejta wara li dik preċedenti ġiet eliminata mill-Qorti tal-Ġustizzja għal raġunijiet validi ħafna. Issa Kommissjoni trid tippreżenta xi ħaġa ġdida u qed tagħmel analiżi biex tħejji l-ġustifikazzjoni għal proposta leġislattiva ġdida. U hekk hekk ħatamluha dil-biċċa tax-xogħol jiena mistennija ġifieri li nafda fil-proċedura li qed tażlu intom. Din vera mhix xi ħaġa serja. U kif qalet il-President, id-Danimarka hija ħafna affarijiet imma mhijiex Banana Republic, hija waħda mill-iktar pajjiżi sofistikati eh, madwar id-dinja. U ovvjament l-affarijiet jistgħu imorru ħażin kullimkien, imma din hija xi ħaġa li għandha tkun stipulata fil-liġi u jekk il-Kummissjoni se tibqa' għamja għal dan it-tip ta' riski mela jien m'għandi l-ebda fiduċja f'kwalunkwe ħaġa se tissuġġerixxu. Issa, dan il-każ tad-Danimarka Nixtieq nirringrazzja l-kollegi li ġew hawnhekk u li kienu li huma lesti li jwiġbu l-mistoqsijiet. Ma nafx jekk fimx tajjeb mit-traduzzjoni iżda issemma Mr. Zvanbrek li ma kienx hemm każijiet fejn il-qorti kieku kien ħatiħu deċiżjoni kontrarja imma mill-istajt nifhem jien 32 ruħ ġew rilaxxati wara li dawn il-każijiet reġgħu ġew eżaminati qed nitkellmu dwar persuni li kienu il-ħabs mod innoċenti imma mbagħad ngħidu għal dawk il-kriminali li ma qbadnihomx li huma ħati jew ma nqabdux. Fuq dawn tistgħu tgħidu xi ħaġa? Issa, qed taħdmu qed ma taħdmu fuq iż-żamma tad-dejta imma qed tippruvaw issolvu il-problemi kollha differenti li jeżistu. Sa frattant forsi ikkonsidrajtu li taħdmu b'xi eh, forma ta' strumenti oħrajn innovattivi bħal pereżempju Clearview li wkoll qed tiġi eh, ttestjata biex ikun hemm anke eh, rikonoxximent reċiproku huwa l-istess kunċett hawnhekk u l-forzi tal-pulizija wkoll qed injużawha. Issa il-Kummissjoni mistoqsija li għamilna jekk intom x'ser tinkludu dawn ir-riżultati fl-analiżi tagħkom wara l spajt l-analiżi tagħkom inkwetata u x'implikazzjonijiet se jkun hemm għal kooperazzjoni tal-Pulizija fil-Ġustizzja bħal mandat tal-Rest Ewropew, l-Evidence Warrant li Evidence, l ekris u l-interoperabilità. Issa l-autoritajiet daniżi wieġbu b'mod xieraq ħafna, imma jekk din id-data qed tinqasam u qed ikun hemm skambju tagħha u kienem dawn l-izbalji, dawn l-izbalji għedin jidduplikaw rwieħom madwar l-Europa, mbad diffiċ li l-issawijom dawn l-izbalji, il-Kommissjoni xtaħseb dwar dan u x'implikazzjonijiet se jkunem għal-iskambju tal-informazzjoni l assistent l-lajnuna legali reċiproka u l-għannuna ma' pajizi terzi li għedin jużaw sistemi simili ta' zamma ta' data. Aħna inkwetati mhux għax qed ngħidu li l-pulizija m'għandhomx jagħmlu xogħolhom, imma l-punt kollu huwa li jinqabdu l-kriminali u mhux persuni innoċenti. U dawn iż-żewġ affarijiet qed jiġu ipperikolati għalhekk eh, lesta li nisma' x'itweġibet. Grazzi ħafna, Signora Intervelt. Anna Issa qabel ma nkomplu għaddejjin nixtieq insaqsi mistaqsija jiena ma nafx jekk f'pajjiżek dawn iċ-ċirkostanzi ta' riskju ta' vulnerabilità risqhom quddiem il-Kunsill u jekk il-Kummissjoni u l kunsill ukoll qed jaħsbu fuq xi tip ta' eh, twissija biex importanti biex tkun tista' u inti stess diġà ressaq dan il-punt biex hekk niddeterminaw li huma l prassi neċessarji meta jkun hemm ħaġa bħal din eh, ġifiri eh, fold bħal dan u mbagħad ma jikkontaminax ħafna files ġudizzjarji. Dan huwa punt importanti għax dan imur lilin mir-regolamentazzjoni f'dan il-kuntest. U l leġislaturi u l setat eżekutivi għandhom son dejjem jimxu quddiem u dejjem għandhom bżonn ikunu jafu l-opinjoni ġenerali li ma tkun u dan suppost jigwidhom. Issa, qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq il-kustodja tal-provi u n-nuqqas ta' kontaminazzjoni tal-provi hija ħaġa fondamentali f'proċess u jekk ikun hemm reati gravi li jiġu mill fuq kwistjonijiet differenti li għandhom bżonn jiġu determinati, ikun hemm il-possibilità ta' pereżempju il-kastik li wieħed ikun privat mill-libertà. Jo wkoll applikazzjoni legali tkun waħda adattata dawn huma kollha kwistjonijiet importanti din ħaġa tal-impunità hija importanti ħafna. U għalhekk f'dawn l-10,000 każijiet hemm til ta' ħasil tal-flus, każijiet penali li huma gravi ħafna. U hemm każijiet jekk ikun hemm reati pereżempju ta' ħasil tal-flus, hemm ukoll il-possibilitajiet illi avukati jistgħu wkoll ikollhom nullità ta' dawn miet jew eluf ta' dawn il-każijiet ta' għalhekk huwa importanti ħafna ta' nitkellmu fuq reati gravi ħafna. Pereżempju fejn hemm fin-nofs il-ħajja tal-bniedem jew reati importanti pereżempju l-ħasil tal-flus jew ta' kapital jew ta' korruzzjoni. Din hija l-mistoqsija nixtieq nagħmlek, nagħmellek. U mbagħad ngħaddi l kelma lill-President illi jgħat fostna issa.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 Mela, grazzi tassew. Nixtieq nirringrazzja lill panelists li ġew mana biex jiddiskutu dan is-suġġett eh, dan l-iskandlu tal-data fid danimarka 30 persuna nħarġu mill-ħabs. Dan huwa skandlu kbir li naraw kif nistgħu naħdmu fuqu u jaħasra l-Presidenza tal-Kunsill madhom xmana għaliex eh, dinja xi ħaġa li għandhom jiddiskutu huma wkoll. Jekk nara r-riżultati tal-Kummissjoni dak li qed tgħid li hemm ċertu sistemi tal-IT li huma komplessi li huma skaduti, diffiċli li wieħed eh, iżommhom eh, li jżommhom xi ħadd wieħed biss, m'hemmx prassi ta' kwalità ta' kontroll tal-kwalità. Fosthom id-data tal-mobile location per eżempju, U l-aktar ħaġa interessanti għalija hi l konklużjoni li wasaltu għalija illi il-briefing note hija parti mill-każijiet li huma mistennija irres u u li jużaw raw data u mhux data li tkun data primarja u mhux dik li tkun maqluba fis-sistema Naf da mhumiex biżejjed biex nindirizzaw din il-problema, imma dawn il-proċeduri ma jidix huma użati f'istati membri oħra anke dawk li forse jużaw l-istess dejta tagħkom u li qed jaqsmu dik id-dejta magħkom. Naħseb li dak li rridu nitalmu minn dan il-każ huwa li d-dejta ta' telekomunikazzjoni ta hija x-sistema li tinvadri privatezza li hija suscettibbli għall-iżbalji għaliex hija limitata fl-informazzjoni li għandha u li l-ġbir u l-proċessar tagħha għandu jkun limitat biss għal dak li huwa tassew meħtieġ. Jiġifieri ġbir ġeneralizzat ta' kollox ta' żamma tad-dejta. Għandi raġun nistan nsaqsi hawnhekk il-kollega mid-Danimarka li dan il-każ seta' jiġi evitat li kieku il-liġi taż-żamma tad-dejta tad-Danimarka ma kienieċ fis għaliex dan jikser id-drittijiet fundamentali tal-bniedem skont il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Għalhekk il-Kummissjoni imissa reset proċeduri ta' ksur kontra Danimarka tal-li għandha dan il-liġi fis-seħħ. U m'għandix tissuġġerixxi strument ieħor Ewropew wara li dan ġie skreditat mill-Qorti Ewropea għax dan se jwassal għal iktar żbalji u iktar problemi li qed nitkellmu dwarhom illum. Għalhekk insaqsi l-Kummissjoni u anke li rappreżentant tal-Gvern ta' Danimarka din l-informazzjoni battuha lil stati membri oħra hemm xi analiżi ta' dis sitwazzjoni band oħra li forsi qed e, isofru b'sistemi e, problemi simili hemm ħafna problemi fil-gwart tal-kooperazzjoni tas-sigurtà iżda f'dan l-aspett li għandu x'jaqsam mal sigurtà ta' dawn il-persuni li ġew arrestati m'hemm l-ebda forma ta' kooperazzjoni u ma naqbilx mal-Kummissjoni li qed tgħid li m'hemmx kompetenza Ewropea Hemm nuqqas ta' standards Ewropej dwar il-provi u dwar il-ġbir proċessar tad data u qed naraw illi hemm bżonn ta' din l-evidenza u ta' l fl-evidenza fil-pulizija. Tistgħu għalhekk tispjegawlna x'inhuwa dan il-pjantazzjoni f'dan il-kasrar li serna nafu bih, m'għandix dubju li hemm każijiet oħra li qatt ma serna nafu bihom. Grazzi, Sur Breyer, issa Sur Kerner, jekk joġbu. Grazzi ħafna, President. Bħal kollegi oħra jina ix-xukjat 33 persuna ġew rilaxxati Il-fiduċja li jistgħu jkollhom iċ-ċittadini fl-istat u l-istat tad dritt u d-deċiżjonijiet din hija l-iktar ħaġa importanti għall stat il-fiduċja li jkollhom iċ-ċittadini. U dan din hija problema kbira ħafna jiena tassew ix-xokjat għax il kummissjoni issa qed tagħti tantx tagħti attenzjoni għal għal dan il-każ naħseb li hemm kien hemm affarijiet imċajprin naf li nixtieq intenni mhux biss il-kwistjoni tal-fatt illi n-nies issa ġew rilaxxati minħabba dawn l-iżbalji imma kemm nies għanna attualment bħala ma setawx itresqu qudiem il-qorti minħabba problemi bid-dejta u lek aħna nixtiequ nkunu nafu tip ta' informazzjoni li għandkom. Xvedin nitkellmu fuq nies is-suspettati ma' fejn l-evidenza ma ġietx użata. mbagħad fil-kwestjoni tal-żamma tad-dejta nixtieq insaqsi l-Kummissjoni mill-ġdid kif ser jittrattaw dan il-każ meta jikkonsidraw il-żamma tad-dejta naħseb din hija ħaġa fondamentali. Bażikament hemm bżonn nikkwota dak li qal is-sur Brea. Huwa essenzjali illi ż-żamma tad-dejta tkun limitata għal data kruċali għax xiktar ma nżommu d-data iktar hemm lokal abbuż. U li kieku jkollna skandlu bħal dan fl-Ewropa kollha u nitkellmu forsi fuq skala differenti ta' ġrajiet, di tkun kriżi kbira ħafna għalhekk nixtieq kun naf mill-Kummissjoni li huma l-konsegwenzi u se tagħmlu għal leġislazzjoni Ewropea futura. U kemm stati membri oħra taw informazzjoni u t tip ta' żbalji li kien hemm stat membri oħra. Sur kofra jekk jogħġbok ngħaddilek il-kelma. Grazzi ħafna, President. Grazzi lill kelliema li ħadu l-kelma. Nirringrazzja liż żewġ esperti li tkellmuna fuq dan l-iskandlu illi laqat ħafna nies fil-Stat Membru tad-Danimarka. M'hemmx ħafna sistemi mod ġenerali li huma lesti illi jammettu illi ħadu żball u jirrikonoxxu l-iżbalji u jippruvaw jispjegaw l-iżbalji tekniċi li kien hemm u jippruvaw ukoll sowhom Grazzi talli għamiltu hekk u tajb ħafna illi u rejtu din il-maturità kollha u responsabbiltà li rfajtu. Ġifieri din hija ħaġa pożittiva ħafna. Mbagħad hemm diskussjoni oħra li għandna bżonn nitkellmu ġifieri id-data u kif tiġi użata id-data mill-awtoritajiet. Eh, Nistgħu eh, nitkellmu anke fuq livell politiku mela nixtieq nagħmel mistoqsija lid direttur tal-Pulizija fil-proċessi penali kemm jiġu użati eh, dawn kemm tiġi użata din id-data kemm hija importanti din id-data għax xider illi qed tiġi użata ħafna dawk li huma l-proċessi penali u għalhekk tkun ħaġa interessanti nkunu nafu kemm id-data tiġi użata u kemm huwa importanti biex inkunu nifhmu eżatt kemm din id-data hija importanti tista' talabora xi ftit fuq dan il-punt, grazzi ħafna mill-ġdid. Issa naħseb illi nifqgħu u mmorru għall kelliema fuq il-podium għax fadlinna 15-il minuta biex eh, nżommu mal-iskeda tal-aġenda tagħna. Mela issa nisimgħu it-tweġibiet mis-sur Lund li rappreżenta id-direttur tal-Assoċjazzjoni Politika IT ta' Danimarka mbagħad is-sur Christian Wiese Zvanberg li rappreżenta l-Pulizija. Nistgħu anki nisimgħu mill-Kummissjoni jekk hija preżenti fis-sala. Forsi replika fil-qosor min-naħa tal-Kummissjoni. Tixtieq tajt kemtejn? Grazzi ħafna, grazzi tal-mistoqsijiet. Se nipprova nindirizzhom. L-ewwel fuq in-nuqqas ta' tweġiba għall mistoqsija parlamentari dispeċini konna informati li se tirċevi t tweġiba għada. 22. U r raġuni hija l bidla tal-Kummissjoni ħafna affarijiet eh, eh, mblokkaw ruhom mhijiex eh, marbuta ma' din il-ħaġa speċjali imma ovvjament kien hemm trasferiment meta kien hemm bidla fil-Kummissjoni. Mela fost il-kummenti aħna wkoll imħasbin minħabba din is-sitwazzjoni mhux għax ma jippurtanix aħna bħala kummissjoni inkwetati imma ma naħsbux li bħala Kummissjon għandna bżonn nittrattaw il-konsekwenzi konkreti tal-każ għax maħniex kompetenti u ma l-autoritajiet tal-protezzjoni tad-dejta fl-istat membri li diraw lawn is-sistemi tal-IT, il-computers, il-proċeduri, il-pulizija, l-ġudikatura u jiċċekkjaw jekk humiex f'konformità jew le mar regoli tal-protezzjoni tad-dejta. Bħala Kummissjoni, bażikament maħniex kompetenti biex nittrattaw sitwazzjoni bħal din li ġrat fid-Danimarka. Kommenti issa. ħafna minnkom għamiltu referenza għal kummissjoni leġislazzjoni ġdida fuq iż-żamma tad-dejta. Il-Kummissjoni mhijiex qed tipprepara leġislazzjoni fuq iż-żamma tad-dejta, m'hemmx deċiżjoni mingħata tal kummissjoni biex ikun hemm leġislazzjoni preparata jew proposta. Ċejna mitlubin mill-Kunsill f'Ġunju nippreparaw studju u aħna um, kellna kompanija esterna tajnija kontra ta' dakem bdiet il-ħidma maħniex qed nabbozzaw leġiżlazzjoni. Għalhekk m'hemm xejn li nistgħu ngħidu fuq dan. Imma jekk fil-futur se nagħmlu hekk, allura l-kwistjoni tas sigurtà, integrità u kwalità tad-dejta ovvjament ikunu preżenti f'din il-leġiżlazzjoni biex xi ħaġa li se ninjorawha, dan il-każ san sinatu attenzjoni mill-qrib ħafna u żgur se nitalmu. Punt ieħor. F'dan il-każ speċifiku dak danis, hemm bżonn li wieħed jgħid illi d danimarka indirizzat dan il-każ b'mod serju u xieraq. Kien hemm rikonoxximent li dan ġara u kien hemm dawn il-passi kollha deskritti mill-kollega kollegi tagħna dan qegħdin hemm biex eh, nuru li kien hemm xi ħaġa li li għamin li għamlu biex jindirizzaw dan il-każ. Issa nġi l-aħħar punt tiegħi fuq l-iskambju ta' dejta ma' stati membri oħra ta' dejta ġifiri żbaljata jew mhux msewwija skont id-direttiva ta' protezzjoni tad dejta tal-inforza l-artiklu 16 fuq ratifika kontrollur ta' data probabbilment il-Polizija Daniża bżonn tinforma dawk kollha li rċevew id-dita jekk it-trasferimenti kienu żbaljati, ħżiena jew ta' kwalità f'ira għal daqstant, dan hu l-obbligu tal-Pulizija Daniża li tinforma dawk li rċevew f'pajjiżi terzi jew sat membri din id-dejta li mhijiex xi ħaġa li nistgħu inwieġbu aħna. Grazzi ħafna ta' din ir-replika issa mmorru lura għall podium u ngħaddu l-kelma lis sur Lund biex jirrispondi għall mistoqsijiet. Grazzi. Naħseb mod speċifiku l mistoqsijiet kienu iktar għall pulizija Danisa u jiena se nżomm fil-qosra daqstant. U nota personali nista' ngħid li kon surpriż ħafna minn dan il-każ. U rajt id-dejta mhux mill-pulizija stess imma minn ċittadini illi jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom u aċċedew għad-dejta personali tagħhom dik ġdida mill-operaturi tat telekomunikazzjoni. U id-dejta tasal forsi f'format mhux strutturat imma l-Pulizija Daniża dejjem qalet li dan huwa strument kruċjali għall-investigazzjoni tal-Pulizija u għalhekk setgħu ovvjament jitrattaw id-dejta dan il-mod mhux adegwat. U għalhekk dak li ġara huwa naħseb dawn il-passi mill-gvern dan jisuma pożittivi u l-gvern Danis għandu l-interess li jżomm il-leġislazzjoni dan ovvjament mhuwiex xi sigrit u passi bħal dawn huma neċessarji biex naħdmu biex ikun hemm fiduċja mill-ġdid fid-dejta ta' telekomunikazzjoni imma l problema tar riskju ta' żbalji eh, jibqa' u għandna bżonn nikkonsidraw dan il-punt meta niġu għal inizjattivi fuq livell nazzjonali jew fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. is Zvanberg, grazzi ħafna President. Jiena u kos li tkellem bl-Ingliż se nkun daqs il-kristall. Hemm bżonn indirizza ħafna mill-mistoqsijiet, hemm bżonn nirrepeti dak li għad fil-kummenti tiegħi illi kif għad qegħdin eh, naraw il-każijiet kollha fejn potenzjalment daw setgħu jinfluwenzaw ir-riżultat ta' każ imma din l-investigazzjoni għadha għaddejja s'issa ma identifikajniex xi każ fejn kien hemm żball illi wassal għal deċiżjoni eh, żbaljata mill-qorti għaddejjin eh, manwalment, individwalment mal-prosekuturi, mal-speċjalisti tal-IT, mal-prosekuturi, qed naraw dawn il każijiet individwalment ġarrajna ħafna minnhom u s'issa ma kienx hemm xi riżultat mill minn din id-dejta investigazzjoni għadha dejjem ma nistgħux naslu għal konklużjonijiet għax ovvjament irid nagħmlu valutazzjoni sħiħa tal-10,000 każ. Imma sissa l-każijiet kollha li ġew valutati ma waslux għal eh, sentenza żbaljata. Nixtieq nispjega f'dan il-kuntest illi dan iż żbal huwa marbut mal-ammont sħiħ ta' dejta, jiġifieri jkun hemm Eh, data kbira meta wieħed qed jinvestiga u qed eh, wieħed qed juża żama tad-data. Mhux neċessarjament il-każ illi din id-data li ġiet milquta mill-iżbar ikollha xi rilevanza għal każ ikkonċernat, jiġifieri jista' jkun relatat biss għal xi tip ta' closed data żgħira u m'għandu l-ebda rilevanza għal nies li nqatat is-sentenza kontrihom. Nittama li indirizzajt dan il-punt sistema ġew każijiet identifikati b'deċiżjoni żbaljati issa fuq in numru ta' nies li ġew rilaxxati mill-ħabs dan għandu x'jaqsam mal-moratorium illi deskrivejt fejn għal xarejn kien hemm deċiżjoni illi id-dejta ma tintużax f'każijiet għaddejjin jiġifieri xi ħadd li kien f'detenzjoni ġie rilaxxat liberat minħabba l proċess dovut u aħjar għadna illi nkunu kawti u ħadd kien fid-detenzjoni jew masal ehm, qoddim il-qorti baqa' il-ħabs. Dan il-moratorium din il-moratorium issa tneħħiet u issa tajjeb illi nkunu nistgħu nkomplu u naħseb li dan huwa ċar. U dan m'għandux x'jaqsam ma' deċiżjonijiet eh, ħżina imma biex ikun hemm eh, due diligence. Ħena raw mela kien hemm mistoqsijiet addizzjonali minix se nitkellem fuq il-clear view għax dan jaqa' barra mill-mandat tiegħi sfortunatament. Mbagħad kien hemm mistoqsija jekk dan il-każ eh, stajna nevitawh kieku ma kienx hemm dan ir-regoli li din hija diskussjoni politika ma nistax nirrispondi fuq is-sim tal-informazzjoni ma' pajjiżi oħra ma nistax nidħol f'dettall ma' dawk il-pajjiżi li tkellmu magħna ovvjament aħna informajnihom fuq in-natura u kontenut ta' ta' dan il-każ u l il kwistjonijiet li trattajna. Aħna ovvjament kellimna ma' daw kollha li kontattjawna u aħna nitkellmu mal aġenzija tal inforsar tal-liġi li forsi għandhom mistoqsijiet f'dan il-qasam. L-Sur Gobes fuq in numru ta' każijiet fejn użajna dejta ta' żamma, aħna naraw li kien hemm perjodu li jmur sal-2012 din nitkellmu fuq 10,700 ġifiri qegħdin nitkellmu fuq eh, perjodu twil ħafna u dan għall prosekuzzjoni ta' każijiet eh, ta' reati gravi grazzi ħafna qed nara li hemm żewġ persuni li xtiequ jitkellmu. Mrs. Indebelt. short question, you said... fil-qosor ħafna inti bażikament illi diġà notifikajtu pajjiżi oħra illi forsi qsamtu xi dejta magħhom mhux hekk. Mela ħana mel mistoqsija. Issa li tafu illi possibilment hemm xi riski. Żgur illi l-Polizija fid-Danimarka wkoll jużaw dejta li jkunu ġabu minn pajjiżi oħra, allura ġi li saqsu lilkom infuskom kemm jaffidabli dik id-dejta li ġibu minn pajjiżi oħra, tinkwetawkom din il-ħaġa? Iva, ma nafx jekk minħabba f'dan il-każ nistgħux nemnu illi qed issir l-istess ħaġa anke f'pajjiżi oħra, dak ma nistax ngħidu jiena ma nafx. Però eh, fil-każ tal-każijiet li identifikajna aħna, indunajna iva li eh, fejn kien hemm każijiet fejn ikkollaborajna ma' pajjiżi oħra naturalment aħna nfurmajnihom. Pero kif qed ngħid sissa ma identifikajniex każijiet fejn inħarġet deċiżjoni żbaljata minn qorti minħabba f'dik id-dejta u jekk hemm xi pajjiżi illi jaħsbu illi rċivew dejta żbaljata minn għandna aħna naturalment se nikkoperaw bisħieħ magħhom. Is-Sur Brejer ukoll għandu mistoqsija fil-qosor. Mela jekk fimt it-tweġiba tal-Kummissjoni sew huma qalu illi taħt id-deċiżjoni qafas tal-protezzjoni tad-dejta l-obbligu tagħkom huwa li tinnotifikaw b'mod attiv illi id-data li ntużat setet kienet ħażina. Però intom għettu illi intom bdejtu dialogu ma dawk il-gvernijiet illi res u fuqkom huma, sewa fimtek jew inkella bdejtu dialogu ma' kulħadd ma' kull min seta' kien involut. Iva, mela, eh, li nistanajtu għalli f'distret eh, speċifiku eh, ġew infurzati l-autoritajiet tal-infurzar. U il- ehm, Pala parti mill-ħidma tagħna, aħna beħsibna nanalizzaw jekk hemmx bżonn illi nafżaw lil xi ħadd ieħor jekk eh, tkun xi ħaġa li kien kellha rilevanza qawwija ħafna fil-każ. Dik hija hija ħidma li qed nagħmlu bħalissa. Tajjeb naħseb illi takka biżejjed fuq dan il-punt spiċċajna eżattament fil-ħin għaliex daqqu l-ħamsa eżatt fadlinna l-aħħar punt fuq l-aġenda tal-lum l-aħħar punt tal-lum huwa in kamera. Punt numru 14 dwar il-negozjati fuq eh, ftejjin bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti fuq aċċess transkonfinali għall-evidenza elettronika għall kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali. Għawek għanna maħna rappresentant tal-Kommissjoni. L-nishtiqnajtu għali skont il-proċedura in kamera l-assistenti tal-membri, persuni oħra, il- <clears throat> membri, il-rapporters, il-shadow rapporters, l-istaff u um, rappresentanti tal-Komissjoni u tal-Konsil jistaw jibqaw fil-Kamra. Persuni oħra iridu joħorġu mis-sala. Is-sala darbetna dan kollu nistaw inkomplu. Nerġaw nirringrazzjaw lil kellim li kien magħna. Grazzi ħafna sur Lund